f'nofs f'nofsinhar. Issa l-punt li jmiss fuq l-aġenda dikrazzjoni mill-Viċi President tal-Kommissjoni. Kturu reprezentować w czasie debaty będzie e, pan minister Laskiewicz. Tkun reprezentat mill-Ministru Laskiewicz tal-affarijiet baranin tal litwania din dikreazzjoni. nitkellmu fuq l-esportazzjonijiet tal-armi u fuq il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill. Nibdew minn Ministru għandek ħames minuti. Sur President, membri onorevoli, grazzi ta' din l-opportunità li naqsmu l-opinjonijiet tagħna u l-implementazzjoni tal-pożizzjoni komuni bil-Stati membri u anka revizjoni li għaddeja rappresentanta Olja tal-Kummissjoni. Aħna edin provaw normalizzaw l-esportazzjonijiet ta' l-armi. Edin naraw skont il-kondotta tal-1998 u għet naraw kol il-pozizjoni ta' CFP fl-2008. l-esportazzjoni ta' l-armi qed nippruvaw nagħmluhom aktar responsabbli fl-istati membri. Dawn għandhom jiġu kontrollati u awtorizzati qabel ma dawn jiġu esportati. Importanti wkoll li jkollna eh, l-kooperazzjoni bejn mal-pajjiżi ġirien ukoll din il-pożizzjoni komuni li stati membri huma mitluba janalizzaw l-esportazzjonijiet l-esportazzjoni barra mill-Unjoni Ewropea biex nikkontribwixxu għal ksur tal-liġi u tal-drittijiet tal-bnedmin. U anka jkun hemm l-utenti li mhumiex eh, maħsuba fl-istess il-pożizzjoni komuni tajt illi kull esportazzjoni għandha tiġi evalwata kas f'każ. Dan ifisser illi xi kwistjonijiet fuq l-utenti speċifiċi għandhom ċertu ċirkustanzi fejn l-esportazzjoni issir u kollox għandu jiġi meqjus. L-esportazzjoni tal-armi. Ma jfissirx għandu jkun hemm eh, embargo. Billi nistabilixxu eh, kriterji komuni fuq l-esportazzjoni tal-armi għana naslu għal-armonizzazzjoni bejn l-istati membri u anka l-politiki nazzjonali ta' l-armi dan is-suġġett ukoll qed isir bil-mekkaniżmu ta' esportazzjoni għal itukun hemm l-awtorizzazzjoni ta' kull stat membru bejn stat u mem stat membru u ieħor ukoll dejjem ikun hemm irid ikun hemm konsultazzjoni. Speċjalment fejn ikun hemm destinazzjonijiet speċifiċi. il-pozizjoni komuni żgur li qed turi instrument avvanzat fil-kontrolli tal-esportazzjoni u anka tiġġielet kontra xi dispożizzjonijiet. Importanti li nħarsu lejn dawn dispożizzjonijiet meta nkunu qegħdin inħadmu din il-pożizzjoni. L-istati membri, 28 stat membru għandhom ikollhom deċiżjoni fuq kull esportazzjoni u anka bil-evalwazzjoni tar-riskju minn kull stat membru fejn applikazzjoni tista' tagħti riżultat differenti. Dan il-mod il-pożizzjoni komuni jiġu stabbiliti. Dan kollu huwa importanti li nżommu f'moħħna Meta qed inħarsu fuq l-impożizzjoni tal-istati membri, importanti li nirreferru eh, għal din il-pożizzjoni meta jkun hemm xi ksur tal-liġi. L-istati membri wkoll ħajkunu responsabbli għall esportazzjonijiet tal-armi u għalhekk din il-pożizzjoni komuni hija waħda trasparenti. U ħana qed nitkellmu anka għall-Unjoni Ewropea in ġenerali biex jagħtu anka rapporti dettaljati fuq l-esportazzjonijiet tal-armi. Dawn ir-rapporti jrid ikollhom l-ola standards fl-esportazzjonijiet tal-armi. Dawn ir rapporti jkun ukoll huma instrument importanti għall-opinjoni pubblika, eh, għall-Unjoni Ewropea u għall-Parlament eh, Nazzjonali biex bekk anka jittieħdu deċiżjonijiet fuq l-esportazzjoni tal-armi. Nixtieq ngħid ukoll fuq il-proċess ta' evalwazzjoni mill-Kummissjoni eh, fil-fatt ilna tliet snin minn Deċembru tal-2009. Il-reviżjoni bdiet minn Deċembru tal-2012. Mbagħad kien hemm analiżi fejn l-istati membri kollha rispondew. L-ewwel riżultati il-Kunsill għal fil-konklużjonijiet tiegħu f'Novembru 13 novembru l-2012 ħarsu l pożizzjoni komuni. Innutaw illi għatem bżon aktar xogħol fi dispozizjonijiet. Il-grupp ħajkompli jaħdem għall-implementazzjoni tal-pożizzjoni komuni anka fil-sim ta' formazzjoni, destinazzjoni, l-iżvilupp u l-iskambju ta' informazzjoni. Dan ħajwasal għal veru missju tal-informazzjoni li jinqasam. Speċjalment eh, bejn l-Stati membri. Dan it-tip se jiġu riflessi fil-verżjoni aġġornata tal-gwida tal li, li se jinetaw fil-pozizjoni komuni. Il-Parlament Ewropew se jkunu involuti, se jkun involut fil-stadji kollha tar revizjoni Anka fil-laqa tal-NGO tal-COARM. Umbat, importanti u koll nejdu li l-pozizjoni komuni hija importanti għal pajizi ġirin. Importanti li konna il-kriterji u tajjeb li nkunu ambizzjużi fil-programm tal-budget tas-CFSP. Jinkludi wkoll il-deċiżjoni tal-Kunsill fuq 1.8 miljon euro għal dan għal dan il din ir-raġuni. Tajjeb ukoll li nżidu l-esportazzjoni tal-armi skont it-trattat, il negozjati fil-ġnus maquda u kena l-ATT li ġeta eh, dotata f'April. U dan kien pass importanti fil-negozju tal-armi. Kien hemm ukoll eh, ħafna dispożizzjonijiet trasparenza illi kienu important fit-trattat. L-ATT għandha il-potenzjal li jkun hemm eh, l-esportazzjoni aktar trasparenti u responsabbli anka biex ikunem eh, ma jkunx hemm problemi eh, fi violenza u nipproteġuhom eh, nipproteġu ċittadini kollha madwar id-dinja. L-Unjoni Ewropea u rew ukoll solidarjetà u għandna rwol importanti ħafna f'dan il-kuntest. l-ATT anka tkopri xi kwistjonijiet fuq il-kompetenza tal-Parlament il-Parlament se jirrit jautorizza l-ratifikazzjoni bil-istati membri. Aħna edin eh, nistennew l-appoċ ta'kom kemm jista' jkun malajr biex bekk aħna nkunu nistaw natu din din l-ideja politika fit 28 stat membru. Grazzi ħafna. Merci, Monsieur Grazie, del ministru Leskevicius. L-Onorevoli Galler, zewġ minuti issa. Grazzi ħafna, Signora President, kollegi. L-armi mumiex prodotti pal-oħrajn jekk jaqaw fidejn ħżina joħolqu ħafna ħsara. Jekk jibqaw taħt kontroll il-kontroll ta' gvernijiet responsabbli, allura dawn jista' jkunu ta' deterrent. U allura jistaw jintużaw sabiex eh, niddefendu stati demokratiċi jew inkella sabiex jerġa' jkun hemm eh, self-determinazzjoni tal-popli u allura importanti li konna regoli komuni, autorizzazzjonijiet komuni għall-esportazzjoni ta' teknoloġija militari u l-armi. L-ebda komunità ta' stati għamamlew eh, dak li għamilna aħna f'dan il-qasam bekk dajin ir-regola hija tajba għaliex partit terzi wkoll jistgħu japplikawhom. Għandna l pożizzjoni komuni tal-2008 huwa qafas vinkolanti fih minn kriterji il-Presidenza diġà irreferiet għal COARM fuq livell tal-Kunsill u x-xogħol tagħhom fuq dan il-kriterji kollha li huma inkludew. Nittu nota tal-fatt illi aħna pala parlament maħniex partjal mill-proċedura ta' ko deċizjoni f'dan ir-rigward dana kollu jaqa' taħt il-mandat tal-Stati membri u ma qegħdin hemmhekk biex japplikaw u jiddeterminaw il-kriterji f'kull każ. Minkejja dan għandna kollegi fil-Parlamenti Nazzjonali li jridu jagħtu attenzjoni d-dan il-kwestjoni fil-Parlamenti Nazzjonali u ma jkunu jkunu jistaw jassiguraw il gvernit nazzjonali qed japplikaw l-standards kif suppost u li sommu mal pozzjoni komuni ikollhom skrutinju fi klim ieħor. Neħtieġu konsistenza fuq livell Ewropew Dana jaqa eh, fil-fost il kompetzi ta' rappresentant oli aħna pala Parlament Ewropew nixtieq unkunu marfa dwar dak li tisseħ eh, f'dan il-qasam b'mod regolari. Ċertament għandna il trattat tal-ATT tal-kummerċ tal-armi eh, ukoll. Grazzi ħafna l-Onorevoli Koppa. Grazzi ħafna għanna din l-applikazzjoni tal- pożizzjoni komuna dwar l-armi dan għandu element politiku qawwi. U fil-prattika aħna rridu nifukaw fuq il-korenza tagħna fid-difiża ta' drittijiet tal-bniedem u anke nirrispettaw ukoll l-MDGs. Għalhekk huwa skandalus il-fatt illi il-PPE l-appoġġ tal-konservattivi u l-liberali ivvutaw kontra il-rapport għafet. U għallura issa għanna proposta risoluzzjoni komuna li mux qed semmi il-problemi bażiċi. Ir-realtà hija din huma ma jixtiqux li jkun hemm kontroll kif suppost fuq l-esportazzjoni tal-armi. Din hija differenza. Aħna minn ħadd għandna qegħdin nisqu illi mod ċar ikun hemm eh, waqfin għall-ipokrezija mill-manufatturi l-kbar tal-armi, jkun hemm trasparenza siħabek u jkun hemm dritt tal-esportazzjoni fil-stati dittatorjat jew jekk ikun hemm is-suspett illi jistgħu jintużaw daw l-armi għal azzjonijiet ta' repressjoni kontra drittijiet umani. Grazzi ħafna. Blue card taċċetta? Iva, tajjeb. Iva, natik il-kelma. Jiena nirrispettak. Iżda nixtieq insaqsi jekk inti tiftakarx fil-Kumitat Afet fil-laqgħa tal-Kumitat il-proposta tar-rapport ma ġietx adottata. Fil-fatt ma kienx hemm votazzjoni, kien hemm astenzjoni u l-membri kollha l-oħra li prezentaw il-gruppi eh, l-oħra ivvutaw kontra r-rapport. Kollega, jekk inti tiftakar sewwa, irtirajtu l-appoġġ tagħkom għal rapport li konna wasalna biex niftemu dwaru. Il-kol kemm aħna niftakru l-affarijiet, niftakru eżattament kif seħew l-affarijiet. Nejja ma niftħux kwistjonijiet li ma jaqblux għal xi wħud ġew. Grazzi ħafna nalqu dan il-punt l-Onorevoli Nikolaj nikkonsidraw li neħtieġu implementazzjoni aħjar ta' pożizzjoni komuni fil-mod li jkun sostenibbli u tajjeb għall-industrija u dawk li suppost għandna nipproteġu. Xi parti tal-inizjattiva u proposti u mhumiex realistiċi ma nistawx niprojbixxu il-produzzjoni jew l-beħ tal-armi iżda rridu neħtieġu li konna garanziji għall-istati membri kollha li reġimi problematiċi jew gruppi paramilitari ma jkunu wara xi kontratt tal-armi mal-Unjoni Ewropea. U allura m'għandniex noqtlu industrija importanti għall-Ewropa lanqas ma għandna nadottaw eh, approċċi radikali u importanti li nippromuovu kooperazzjoni aħjar fuq il-pożizzjoni komuni biex bekk l-Aġenzija ta' Difiża Ewropea eh, tippromovi l-implementazzjoni ta' deċiżjonijiet fuq livell tal-Kunsill. U allura irridu nżommu l-izvilupp u ta' din l-industrija għabbażi ta' regoli serji. Ir-resoluzzjoni u għal-konsolidament tal-industrija tagħna għalissa il-kompromess li eh, ksibna fuq il-pozzjoni komuni jifisser li u għanna pass il-qoddim u għanna nkunu realistiċi qabel ma nitolbu għal dak li ma nistgħux niksbu. Grazzi lill-Onorevoli Nikolaj, issa imis l-Onorevoli Kronberg minuta u nofs. Grazzi, Signora President, eżis kollegi. Dinja situazzjoni ta' sew speċjali nfakkarkom L-Unjoni Ewropea għandha pożizzjoni komuni fuq l-esportazzjoni ta' l-armi li huwa eh, strument uniku li jressa kriterji ċari fuq dan il-kommerċ. U kena u koll l-appoċ għal dan il-trattat l-ATT iżda li jeħtieġ aktar trasparenza u politika aktar progressiva f'dan il-qasam. Hemm żewġ riżoluzzjonijiet se nifutaw dwarhom wieħed abbozzat mill-SDs il-ħodor u l-gwe u riżoluzzjoni trid ittejjem il-pożizzjoni komuna fuq kwistjonijiet bħal korruzzjoni, trasparenza, konsistenza, konformita għal kriterji ta' mill-Istati membri. Il-rizoluzzjoni l-oħra mill-ALDE PPE u l-ICR jikkonsidra il-pozizjoni komuni pala waħda tajba bizzejiet u miex qed mixjel qudiem. Huwa paradoss illi qed immorru pass lura għal kontrarju tal-isforzi kollha ta' set membri firmaw pozzjoni komuni. Jina nisħaq mod partikolari illi riżoluzzjoni eh, ukoll ta' mistħija għal dak intu xaqsam il-difiża tal-bditiet tal-bniedem. Din hija pożizzjoni importanti ħafna anki prakta mal-ATT huwa importanti minħabba s-sitwazzjoni fil-vant nofsani u l-Afrika ta' fuq fejn l-esportazzjoni tal-armi tal-Unjoni Ewropea ma diretti f'dawn l-inħawi. U allura l-aspetti għal eh, drittijiet tal-bnidem mhumiex qegħdin jissemmew fil-riżoluzzjoni. U jiena naħseb li għandna qasma bejn id-difiża għad drittijiet tal-bnidem u għank il- il-ħsibijiet tal-tassib tal-industrija tal-armi. Għada nivvotaw fuq li ma naħan se nkunu grazzi. Issa l-onorevoli Vlaxek. President, Signori, brabta ma dan is suġġett xtaqt nindika problema speċifika illi mhux biss l-esportaturi ċeki jridu indirizzaw. Aħna pajjiż imdawar mill-art u allura nistgħu biss ikonna trasportazzjoni permezz tal-ajru jew nużaw il-portijiet ta' stati membri oħra, Polonja eh, jew il-Ġermanja per eżempju. Iżda dan jfisser illi neħt tiġu approvazzjoni addizzjonali u allura aħna ninjoraw il licenzi li jinħarġu mill-pajjiżi t-oriġini. Dan huwa pass motivat mill-aspett politiku u ħafna drabi konna dewmin fil-proċess kollu kemmu jew inkella rifjut dirett tal-liċenzja. Dan jfisser illi l-ispejjeż ikunu ferm ikbar u l-kumpaniji tagħna ma jibqgħux kompetittivi u jibbatu minn dan kbar. Għalkemm dana kollu eh, juri li l-industrija għandu valur miżjud illi jassigura eċirin eh, teluf ta' impjiegi f'pajjiżna u mhux aċċettabbli pajjiżi bħal tagħna jkollhom dan it-tip ta' diskriminazzjoni u vantaġġi svantaġġi brabta ma' din l-esportazzjoni bekk nitlob eh, li kunem verifika jekk neħtiġux fil-fat approvazzjonijiet addizzjonali jekk din hix xi ħaġa proporzjonali u jekk huwiex biftejjim mal-artiklu 6 u 30 tal-artiklu. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Lösing, żewġ minuti. F'Mali ir-ribelli qegħdin jużaw Eh, armi G3 Ġermaniżi biex jiġildu kontra truppi Franċiżi. L-Ġermania qed tibatu l-armi eh, u għad tibat it-truppi iżda fl-istess waqt qed tibat ilhom ukoll dawn l-armi l ribelli Allura ma jistax ikun situazzjoni aktar assurda. Iżda hemm iktar nafu x'jiġri meta l-armi u l-teknoloġija ta' sorveljanza jimbijaw lejt ċertu stati fejn hemm it-tortura brabta ma' dawn l-armi u allura nafu li nqatlu tant persuni, eluf ta' persuni u biex niprevjenu dana kollu aħna qbilna eh, bħala gvernijiet eh, eh, tal-Unjoni Ewropea fl-2008 li konna kontroll tal-esportazzjoni tal-armi, iżda nafu li dana kollu mhux qed jaħdem, mhux qed jaħdem għaliex l-industrija tal-armi hija utli għal profitti iżda wkoll sabiex ikonna għajnuna għal msiħba tagħna li rridu eh, nejnu bħal eh, mal kanċellier tal-Ġermana tixtieq eh, tejn lil Saudi Arabja u s-sitwazzjoni se tkompli għaliex il-maġġoranza konservattiva fil-Kumitat ta' Fred Barranin ma ċettax ir-rapport tiegħi b'ħafna proposti li ifissru li kollox ikun aktar effettiv f'termini ta' kompetitività u napoġġaw is-soċjetà ċivili u anki organizzazzjonijiet kristjani kontra kien hemm ħafna li xejru bandira tal-Kristjanità u jissimaw u jieħdu pjaċir illi jissimaw l-Unjoni Ewropea deskritta bħala Unjoni tal-Slim. Jekk tixtiequ tara Unjoni Ewropea tal-Slim, ivvutaw għal rezoluzzjoni komuni tal-ħodor tal- soċjaldemokratiċi u tal-gwe li kopri il-punti kollha b'kompromessi rilevanti. Il-maġġoranza konservattiva E, e, e, taw evidenza sħiħa għal rapport tiegħi u mbagħad huma vvotaw kontra dak stess li proponew u allura forsi tistgħu tweġbu għal din il-mistoqsija tiegħi u għal darba jkollna għattitu veru hawnhekk. L-Onorevoli Salavrakos s'issa. Grazzi ħafna, Signora President. L-Unjoni Ewropea hija protagonista fid-dawl tal-kontroll tal-esportazzjoni tal-armi kemm fuq livell reġjonali u livell internazzjonali. Fl-2008 aħna kellna kodiċi ta' etika b'tmien kriterji li ġew identifikati dawn l-aħħar snin kien hemm sforzi sabiex nkunu nistgħu u kol nikkontrollaw eh, dan, dan is-sorvoljanza l-esportazzjonijiet. Kien ħarsu lejn fant nofsani l-Afrika naraw li għandna sfidi għall-gvernijiet ikkonċernati u tassew iridu jaraw jekk it-trattat u x'qed jiġi inforzat kif suppost. Irridu noqtu attenti qabel ma jkun hemm esportazzjoni tal-armi, ejja nikkonsidraw is-Sirja hemmhekk situazzjoni sejra l-ar, jidirli illi neħtieġu ninżommu ma' termini ta' trattat u l-valuri tal-istess trattat. Jeħtieġ ukoll illi nassiguraw illi l-armi jekk tassew jaslu jintużaw kif ippjanat. Jiena nittama li ma jkonniex armi xi darba jekk ikun hemm konflitti rridu uh, narfu li hemm armi moderni li qegħdin jintużaw f'żoni disvantaġati. Grazzi l-Onorevoli Lisek, grazzi President, grazzi Ministru, Sinjuri. Aħna l-kol kemm aħna nixtiequ ngħixu f'xi dinja li hija mmexxija mis-sliem fejn ma jkonniex ġlied dinja mingħajr armi. Naqbel mal-kellim ta' qabli, iżda aħna maħniex qegħdin ngħixu f'din id-dinja. Din id-dinja għanna nisħu illi l-Unjoni Ewropea għanda sistema unika għall-aħħar u din hija l-iktar unika sistema unika fil-dinja għal kontroll tal-esportazzjoni tal-armi. Din is-sistema u supervizjoni li għanna hija xi ħaġa li ma nsibux fir-Russja, l-Istati Uniti, fiċ-Ċina, eh, l-ebda pajjiż ieħor li huma produtturi kbar tal-armi u allura l-Unjoni Ewropea qed toffri eżempju għad-dinja. Bekk aħna għanna opinjonijiet differenti fuq uh, dawn il-punti. Naseb il-kontroll kien biżejjed sissa. Lebda stat fl-Unjoni Ewropea ma kello esportazzjoni ta' armi lejn pajjiżi fejn kien hemm konflitti militari jew il-gwerer. Dan huwa il-prinċipju elementari illi l-Istati membri Ewropej kollha jżommu magħhom. U allura hija l-Unjoni Ewropea wara kollox ta' min jiftakar dan il-punt illi kontribwixxa sabiex ikonna standards internazzjonali għaliex l-inizjattiva ġiet mill-Istati membri Infusom eh, li ġi eh, wkoll kien hemm it-trattat li ġi eh, trattat mill-ġuns maquda fil-bidu ta' april. Nittamaw illi trattat ikkompli joffri aktar stabilita. U naħseb illi hawnhekk naqbel ma' membri oħra dan it-tip ta' kontroll bi supervizjoni ifisser li ma jkonniex azzjonijiet kriminali. L-Onorevoli Gomez, minuta. L-Unjoni Ewropea għandha responsabilità sabiex twaqqaf it-traffikar tal-armi li jistaw u li waslu għal eh, reati violenti madwar id-dinja. Kif ukoll eh, nipromovu sigurta li tagħti s-saħħa lil reġimi u dittatorjati u stati ta' dittatorjati U allura irridu nimmonitorjaw eh, destinazzjoni ta' dawn l-armi li ġiġu esportati mill-Ewropa. L-Istati Membri tagħna għadhom mhumiex jagħmlu hekk u il-Parlament irid iwaqqaf milli dan jiseħ minħabba l-konsistenza dan huwa l-punt hawnhekk. Irrid ikonna stabilizzazzjoni tiet ta' drittijiet umani affarijiet illi rridu insaħħu minn flok intajbu bekk fir-riżoluzzjoni li qegħdin napprovaw għada huwa li naraw li konna aktar trasparenza f'termini ta' informazzjoni, monitoraġġ l-esportazzjonijiet tal-armi għal pajjiżi terzi, partikolarment lejn dawk ir-reġuni fejn hemm il-konflitti jekk hux permezz ta' kanali ta' militari jew privati jew oħrajn. Ir-rappreżentanta Oli Komunitarja trid tassigura illi il-protokoll 2009 jiġi implementat, id-dispożizzjonijiet jtri tkun aktar preċiżi, operattivi huma essenzjali u bekk irridu nippubblikaw aktar informazzjoni f'dan ir-rigward. L-onorevoli kellem issa. Il-pożizzjoni komuni tal-Unjoni Ewropea il ħamsa ħames snin ħaġa unika. Għal daqstant aħna nistaw anki najdu li aħna soddisfatti b'dan il-progress, imma mhux biżejjed. Il-fatt li l-Unjoni Ewropea hija tini esportatur fid-dinja uh, u uh, edin nżidu il-talba dana uh, jiġġustifika illi jizdidu l-esportazzjonijiet, ma nistawx nkunu ċari kif dawn l-armi se jiġu użati. Għal din raġuni għanna bżon ta' koerenza. L-ewwel għanu għal innaqsu il-differenzi eżistenti bejn il-politika tal-sikurtà komuni u tad-difiża. Barra minn hekk l dawn l-esportazzjoni għandhom isiru iktar trasparenti. Id-data mhijiex komplita laqqas hemm bżonn nifmu kif din il-pozizjoni komuni tiġi applikata fil-prassi, fil-sistemi tal-stati tal-istati membri. U hemm bżonn anki nżidu l-kapaċità li nikkontrollawhom. Imma ir-responsabilità ħarija e, tibqa' fidejn l-istati membri. Grazzi. Sur Kenam, Sur Arlakki mhuwiex allora ngħaddu direttament għas Sur Kukan, President, Ministru Waqt li najdu kemmu importanti it-trattat tal-ġnus ma'ud jiena naħseb li dawn it-trattat għandu eh, iwassal għal iktar trasparenza u accountability, specialment meta wieħed is li l-Unjoni Ewropea hija waħda mill-ikbar esportaturi ta' armi. Aħna għandna responsabilità biex niżguraw li dawn l-armi ma jikontribux għal instabilità ulteriori reġjonali u laqqas jintensifikaw il-konflitti interni. Jiena nifhem illi xit kultant kien diffiċli għall-istati membri jirrispettaw il-kozizjoni komuni tal kunsill imħabba l-interpretazzjoni differenti tagħha u dana jirrigwardaw il-kriteri eh, u li speċifikaw b'mod speċifiku illi għandhom jinnegaw il-liġi eh, eh, l-esportazzjoni jekk ikun hemm sospett eh, jew riskju illi dawn l-armi jista' jkollhom effett negattiv fuq l-istabilità reġjonali. Barra minn hekk għandu jkollna iktar trasparenza pubblika fl-esportazzjoni tal-Istati membri u għanna nitolbu anki rapporti pubbliċi għanna għanna Eh, noqdu attenti fuq il-politika eh, tal-esportazzjoni tal, tal, eh, tal-armi. Għanna ninkludu anki il-promozzjoni tal dritti tal-bnedem. Imma ikun strumentali illi l stati membri se implementaw b'mod rigorus il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill kif ukoll Eh, jirratifikaw it-trattat fuq il-kummerċ tal-armi. Il-klim fuq beċa karta ma jfissrux wis sakemm ma jġux implementati. Grazzi. Sul Kugan, issa sur Hawit. Grazzi, President. Eh, bħal, eh, metan isu illi xqed jiġri bħalissa f'Kajro Eh, eh, ħaġa importanti ħafna. Din hija l-ewwel opportunità li nitkellmu fuq dan it-trattat u nkunu gbirin fuq il-kisbiet tal-Unjoni Ewropea kif ukoll anki l-NGOs, Oxfam, eċetera, u Save the World. Jiena nittama illi eh, il-Bulgarija tifferma anki minnu fih biex biex inkunu kollha ratifikati dawn il-trattati il-Nord Korea, Sirja u l-Iran bissu ma kontra dan it-trattat illi juri illi l-Ewropaja għanda raġun. Eh, jena u kol eh, gburi fil-fat eh, illi l partit tal-pajizi u koll jappoġġa din l-azzjoni. Eh, eh, però irridu anki namlu revizjoni tal-pozizjoni komuni. Illi e najdu illi eh, e din il-pozizjoni komuni isir bis billi namlu laqat kull siċur mal-NGOs. Bżon ikun hemm konsultazzjoni esterna sħiħa. Barra minn kiena nilqa' guida fuq il-kriteri 7 u 8 Eh, kif nistaw ma natux gwida fuq il-kriteri tal-dritti tal-bnidem eh, eh, u jina tlabt li signor Ashton tenfisizza dan fuq il-fat kif għalet il-presidenza lejla em dispozizjoni ta' trasparenza biex nkattru l-izvilup ta' database, pero nistaw namlu ħafna iktar biex inżidu il- il-Partit Laburista Anglis għaddotta eh, eh anki eh, biex eh, anki jinkludi l-Svezja u l-Stati Uniti. Fl-aħħar, President, inti tifhem li l-Gvern ċek mbieħ 50.000 eh, pistoli l-Polizija Eġizzjana f'dawn l-aħħar xhur. Nittama illi dawn il-pistoli mhux se jiġużati llum jew fil-ġranet li ġejjin. Grazie, sur, ħawet, anke aħna nittamaw da. Eh, Signor, preda. Eh, L-industrija tal-armi għanda karattru strategiku fil-Unjoni Ewropea. Għal ħafna stati membri rappresenta sors ta' eh, tħul koerenti. L-Unjoni Ewropea jattini esportatur fid-dinja wara l-Istati Uniti u il-karattru strateġiku mhuwiex skuża għal noqqas ta' trasparenza. L-Istati membri għandhom jihdu nota tal- standards komuni ta' rapportar meta niġu għal licenzji f'dan il-qasam, rridu anki niftakru fid-destinazzjoni ta' dawn il-prodotti li tiġu sportati. Meta nitkellmu fuq l-esportazzjoni tal-armi għanna namlu referenza għal destinazzjoni aħarija ta' dawn l-armi. Anki jekk licenzji ta' esportazzjoni eh, qed jiġu motija minn ċerti stati membri wara eh, dawn l-armi jistgħu jiġu mibjuha mbagħad eh, postijiet oħrajn. U bekk ikunu qegħdin ikattru il-konflitti Eh, eh, eh, l-armi li ħorġu minn stat membru jistaw jilħu anki reġimi totalitari u jistaw anki bekki ġużati biex jwaqfu l-protesti. Il-korruzzjoni naturalment u kol ta' fetwa din l-esportazzjoni għal dastant jina nappoġġa li tiġi firmat, iġi firmat il-trattat, bżon biex bekk nkunu nistaw nżidu l-kontroll u ntejbu trasparenza f'dan il-qasam da' sek delikat. Jena kontent illi ħafna stati membri iffirmaw dawn it-trattati u 26 minnom huma eh, stati membri tal-Unjoni Ewropea, nittama li żewġ stati membri l-oħra isegwu l-eżempju ta' dawk li ġa firmaw. Il-kummerċ fl-armi fisser illi hemm bżonn riflettu fuq dawn l-aspetti kollha li semmejna u għacċar li kienem eh, li kisaru sforzi biex nirsolvu l-problema. Grazzi, Sur Preda. Issa kax li għaj, e Sur Tusas għal-minuta. il-licenzi e għall-esportazzjoni u l-policies għall-esportazzjoni tal-armi lejn pajjiżi terzi dan huwa marbut direttament mal-politika imperialistika fil-internazjonalment eh, biex jgarantixxu li l monopoli jibqaw jeżistu. Dan huwa eżempju tipiku ta' dak li kienu għedin jagħmlu eh, l-Unjoni Ewropea u l-alleati tagħha fis-Sirja. Tlet tunnellati u nofs għaddew mill-Kroazja u baqgħu serin fidejn l oppozizjoni ta' Sirja. Uh, fl-ewwel tal-Lulju tal-2013 ta' 13 konna qegħdin niċċelebraw it-ħul tal-Kroazja fil- eh, fl-Unjoni Ewropea l-infrastruttura ta' dan il-pajis kien qed jiġi użat biex eh, jesportaw l-armi għall-oppożizzjoni tas-Sirja Eh, wara eh, din l-oppozizjoni eh, biex inwaqfu l-embargo tal-armi f'Mejju lejn is-Sirjani, rridu nistaqsu min qed itihom l-armi. Grazzi, Sur Tusas. U fl-aħħar. la prezentant Oli għal li tista' titkellem inti L'Eske Vicius, President, jiena qed nitkellem anki għannom tal-rappresentant Oli. L-onet nixtieq nirringrazzja il daw kollha illi għamlu kummenti u suġġerimenti. Dawn kollha jkunu inklużi fid-deliberazzjonijiet billi għom biex nersqu lejn il-proċess ta' revizjoni għal pożizzjoni komuni. Nirrispondi u nirringrazzja anki tal-li għajimtu il-punt, tal-li għajim il-punt is-surħawet nista najt li nistaw nifugaw fuq uh, kriteri il-pozizjoni komuni tasal għal evaluazzjoni nazjonali minnaħat tal-istati membri u, u kriteri ta' gwida numru 2 u ġa sustanzjali biżejjed. Pero issa permettu li najt sempliciment li l-pozizjoni komuni bħal ma qablu ħafna minnkom eh, kontribwit ħafna għal l tittjib tal-kontroll tal-esportazzjoni tal-armi fost l-istati membri, għax ħanna issa sirna aktar responsabli Eh, trasparenti u accountable. Id-dibattitu tal-lum huwa prova ta' da fl-istess ħin kwalunkwe evalwazzjoni tal-implementazzjoni minnaħat tal-Istati membri għandu jinkludi il-dispozizjoniet tal-pozizjoni komuni u dak li mumiex inklużi fid dawn il-dispozizjoniet. Il-pozizjoni komuni t-istabilixi għafas uniku fuq livell Ewropew illi jinkludi fost affarijiet oħra E, il-taqsim tal-informazzjoni sensitiva bejn l-istati membri, però ma toħloqx Eh, autorità singola għal licenza u id-deċiżjoni aħarija fuq il-kontroll eh, tal-armi tibqa kwistjoni ta' diskrezzjoni eh, nazjonali ta' kull stat membru il-konverġenza u l-armonizzazzjoni u l-esportazzjoni eh, jirriżultaw mill-skambju ta' informazzjoni u mill-pressjoni minnaħa tal-Istati membri u fejn huwa rilevanti l-istati membri jistaw anki jiġu meqjusa responsabli għal dan. Bla dubju, hemm lok għal titjib u għalhekk e, e, isir il-proċess ta' revizjoni. Però għandna anki nkunu gburin għal dak li aħna ksibna u l-eżempju aħna li tajna għal pajjiżi oħrajn barra mill-Unjoni. Aħna bla dubju Mm, ma ma mżejnix lura. Eh, aħna konna eh, liktar trasparenti u liktar responsabli fil-kummerċ tal-armi, fil-rwol taħħa progressiv u importanti fil-trattat fil-fost il-ġus ma'uda il trattati li ġi maqbul f'April f'New York huwa strument importanti e li se jagħmel differenza għas sikurtà tal-persuni li għandhom eh, konflitti armati, violenza armata f'ħafna postijiet fil-dinja. Però għandha wkoll il-potenzjal li toħlo kondizzjonijiet indaqs fejn kull esportatur tal-armi mhux biss stati membri tal-Unjoni Ewropea ikollom l-istess regoli eh, rigorużi u trasparenti. U dan se jkollu impatt fu il-kompetizzjoni eh, ġusta f'dan il-su sensitiv. Grazzi, Sur Ministru. L'ordre du jour appelle... Dan għawa tmim ta' dibattitu u nivuta għada fl-ofsinar. Issa se nitkelmu fuq il- rapport Moreira fu assistenza makrofinanzjarja ulteriori lil Giorgia.